Mela. Jekk joġobkom, sinjuri, sibu postkom bil-qeda, is-sessjoni hija miftuħa. kjoġobkom ħudu postkom bil-qeda. Għan niftħu s-seduta. Mela għanna t-tieni parti tal-votazzjoni manna lebda kandidat ġdid għat-tieni round ħadd ma ppreżenta ruħu di kienet possibilità skont ir-regoli ta' proċedura jina informawni li l-kandidati kollha tal-ewwel round għadhom qegħdin fit-tiġrija. Mela, nixtieq li il-karti tal-vot jiġu mqasmin. Si kennen għala das procedere ixta. Kommela qasmu il-karti tal-vot. Tafu l-proċedura, il-tellers għandhom postom jekk joġobkom morru fil-kaxxi tal-voti tagħkom u tuni sinjal meta tkunu ħattu postkom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 ħadd għet qed għet jgħid il-President waħdu. Tajjeb, mela l-votazzjoni issa miftuħa. Kulħadd jgħid postu <clears throat> Is-Sinjura Dodze da hemm, iva hemm meda. L-iskrutaturi kollet din f'posthom. Ich möchte fragen, ob alle Abgeordneten ihre Stimme Ippermettu li nsaqsijak u xkulħat vota Kulħadd tifal votiju, tiegħu kull membru għaw xaħat ħadd li jixtieq u għandu bżonn jitfal votiju għadu ma dan. Ich wiederhole meine Frage, haben alle... Għanni repeti l-mistoqsija tiegħi il-membri parlamentari kollha ivvutaw Okay, ich darf, äh, Herr Kollege möchte noch abstimmen. Tajjeb, għanna kollega wieħed li għatri tivvota. So, ich frage noch einmal haben. Mela, għal darbuħra saqsi. Minuta waħda, isimawni. Il-membri parlamentari kollha tefaw il-vot tagħhom tajjeb. Mela, nistgħu inkomplu. So, zum dritten Mal haben alle Abgeordneten ihre. Attilet darba il-membri parlamentari kollha tefaw il-vot tagħhom għaw xi ħadd fl-awla li għadu ma vvutax. mela, dan ir-round ta' votazzjoni issa magħluq u nitlob l-iskrutinaturi biex imorru eh, fil-kamra R1.1 biex jivvot biex joddu, e, eh, sessjoni issa tindunaw intom stess